Eżis kollegi, nixtieq nilqakom għawek u nixtieq nilqa fil fatt ħafna studenti minn 33 eh, pajjiż dawn qed parteċipaw fil-Euronest 2013 nilqakom. Eżis eh, studenti. Ilom jumejn dawn l-istudenti li ġejjin mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-Ukrajina, Moldovja, pajjiżi oħrajn li mhumiex msieba fl-Unjoni Ewropea li kienu qegħdin hawnhekk jiddiskutu s-suġġetti li għandhom x'jaqsma sħobija tal-Unjoni Ewropea. Aħna fil-fat kellna nies li qegħdin jaħdmu favur l-effiċenza tal-enerġija, diskutew ħafna suġġetti interessanti, nixtieq ningrazzjakom tal parteċipajt f'dawn id-diskussjonijiet u nixtieq ningrazzjakom ta' dawn id-diskussjonijiet daqshekk tajbin u sirja. Jiena qalu li li verament kontu entużjasti fid-diskussjonijiet li kellkom u illi ma inqastu xejn mill dak is-soltu jkun mistenni mill-kellima li jitkellmu hekk fil-Parlament. Ġifieri nixtieqilkom ħafna xewqat sbieħ u nirringrazzjakom tal parteċipajtu. Mela nista' nixtieq nerġa' niftaħ is-sessjoni li eh, twaqfet ix-xahar li għadda, sa nixtieq li nibda bil-kollega l-Onorevoli Stier Kirchbach. Sir President. Dalodu kien hemm xi mittelf persuna illi kienu qegħdin ħarġu fit-toroq ta' Hukovar sabiex ifakru il-fatt illi il-belt kienet eh, kien ġara f'din il-belt xi 22 sena ilu. Għalek nafu li xiftit mill-ċittadini tal-Kroazja edin għawbek jattendu għal din il-laqa tal-plenarja. Nishtiq illi nitlab lilkom il-kol sabiex u kol tiftakru f'dawk in-nies illi mietu tilfu ħajjithom f'Hukavar issa li aħna qegħdin ngħixu fl-Unjoni Ewropea Magħquda. Grazzi. Vielen Dank, Herr Stier, für diesen Hinweis. Grazzi ħafna Sustier ta' din l-informazzjoni. Il-minuti u il-dokumenti li kienu adottati fil-sessjoni 24 ta' ottubru issa huma ta' tagħkom jekk m'hemmx oġġezzjoni issa nistgħu ngħaddu għal messaġġi tal- eh, President aħna għanna l-Sur Stauner li ħajibda ikun